tal-biraħ u testi eh, approvati huma disponibbli nistaqsikom jekk għandkom xi rimarki dwar il-minuti li tixtieq tagħmlu. Natok, jgħidżu Mot nara l-ħadd.